nerġaw niftħu sessjoni. Il-minuti tal-bira huma disponibli. U jekk ma tkomx oġġezzjonijiet ngħid nistgħu ngħidu li approvat, huma approvat il-minuti. Issa. Nadwa l-ewwel punt, iġifieri id-dibattitu konġunt fuq la